minħabba li suġġett ta' investiment barrani fis settur strateġiku ma ġiex diskuss fil-Konsil sissa u minħabba fek m'hemmx pożizzjoni tal-Konsil. Laqas proposta